Grazie ħafna. Mela tistaw toqgħod bil-qeda naħseb kulħadd ra il-tabella li għandkom ħadulkom ir-ritratti irnexxilkom tiksbu l-għandu tinkwitaw. Mela, Wara is-sur, wara smieħ, is-sur Corvin Mikke u skont ir-regola 166 fuq ir-regoli ta' proċedura, id-deċidejt li eh, impoġi pina fuq u għal kummenti inaċċettabbli fuq il-migranti Afrikani waqt is-sessjoni plenarja sa' 7 ta' Ġunju. Din il-pina ħat tkun li ma jħux il-lotja ta' kuljum eh, li ma jkollux l-intitolamenti u li joħodha din għal periodu ta' 10 ta' ġurnata u minn barra da' sospensjoni minn parteċipazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Parlament u l-entitajiet kollha tiegħu għal periodu ta' ħames tiem konsekutivi fejn jiltaqa' il-Parlament jew inkella il-Kumitati jew delegazzjonijiet mill-12 ta' Settembru. Id-deċiżjoni ġiet notifikata l-Sur Corvin Mike il-bieraħ u dalodu smajt li wkoll reġa' jagħmel stqarrija qudiem il-kamra fejn jagħmel eh, stqarrijiet oħra jiena ħanarawhom. Eh, jekk huma kif għaluli li pratikament huwa kummenti razzisti u ħajerġa' ikollu pini simili. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Mela, jena dwis tal-votazzjonijiet. L-ewwel qegħdin nivutaw fuq is-sitwazzjoni ta' persuni li għandhom l-albinizmu fl-Afrika. U f'dan il-kuntest fil-fatt eh, li l-kollega għamel dawn il-kummenti. Mela, is-sitwazzjoni tal-albinizmu